huwa tal-Presidenti tal-Buro fit-tieni nofs ta' dan il-mandat. Mill-ewwel wieħed sal-14 ħantikom ir-riżultati. Mela kien hemm 672 eh, vot, kien hemm 17 ma jgħoddux voti u dawk il-voti kienem 655 voti validi u l-voti huma dawn. Pitella 319 l-onorevoli Miguel Angel Martinez 295 vot. Podemata 281. L-Onorevole Alejo Vidal Quadras 269. Eh, L-Onorevole Giorgios Papastamkos 248. L-Onorevole Roberta Angelilli 246 vot. L-Onorevole Otmar Karas 244 vot l-Onorevoli Edward McMillan Smart 239 l-Onorevoli Isabel Durant 238 Sur Alexander Alvaro 235 Raina Villand 230 l-Onorevoli Aldridge Vlasek 223 u sur Jasek Potacisic 206 u l-onorevoli Ġuljan 200 u 180 vot. Daw ġew eletti u jirrepreżentaw il-presidenza jew inkella meta jkun nieqes f'dak l-ordni nixtieq insaqsi jekk hemm xi ħadd minn dawn il-kandidati li għadhem għamilt referenza li jom għal post ta' viċi-president. Viċi-presidenti issa huma kollha eletti u nixtieq nifraħilhom. Grazie ħafna, signori. Il-buro ħajkun il-kompożizzjoni tal-buro tiġi eh, informazzjoni ġi komunikata l-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea un bat nħallu fidejn gruppi politiċi biex jiċċelebraw da l-lejla. Issa nishti nitlop il komissarju Barroso biex jikellimna. Grazzi ħafna, President, Prim Ministru, Tornik Schmidt, onorevoli eh, membri tal-Parlament. Nixtieq eh, nirringrazzjak, Prim Ministru,